Fuq l-agenda għanna sitt mozzjonijiet eh, għal rizoluzzjoni se naddi il-kelma l-onorevole Mazzaki għal żewġ minuti. Sur President, Sur Komissarju, il-Ginea kella eh, problemi fil-passat u l-istati Ewropej kienu involuti wkoll fil-passat tagħha traġiku. Eh, kiet maħkuma mill-Portugisi fis-seklu 15 u kiena suġġetta għal kummerċ tal-

Il-periodu postkoloniali kien dominat minn uh, totalitarjatizmu prezidenziali li il-mexxejja kienu appoġġati minn uh, armata naqra primativa. Il-Gini għalla volja hija rikka ħafna eh, depożiti ta' ħadid, deb, diamanti, uranium, hija waħda mill-pajjiżi li żded foqra fid-dinja. Dal mineral qed jiġu sfruttati minn kampanija minn Russja, l-Ukrajna, Franza, Unit, Awstralja u l-Kanada. Il-korruzzjoni tal tal-autoritajt hija magħrufa. U l-gvernijiet ta' tip ta' kumpaniji mill-lida ma jimportomx eh, xieġri eh, l-ċittadini ta' Gini u jibdew jibdew dwar is-sitwazzjoni tal-dritti tal bnidem meta l-interessi finanzjari tagħhom jiġu meddin bħalissa hemm dittatur ieħor fil-Gini jismu Kapitan Kamara għandu ġunta li wedet li tneħħi korruzzjoni fil-pajis u tejjeb l-standards ta' għal 10 miljon ċittadin. Għal din ir-raġuni konsil ta' 32 membru għal żvilupp eh, nazzjonali eh, qed jigverna l-pajjiż. Jiena ma nafx jekk il-kaptan kamara għandux eh, intenzjoni li jagħmel l-affarijiet bis-sejjetà, imma ħaġa hija żgura li l-affarijiet ma jistax jmorru iżjed allar minn dawk li kienu f'dawn l-aħħar erixin ta' snin li matulhom l-Ewropa u pjata d-dinja kull ma jagħmlu huwa joqogħdu iħarsu u jisfruttaw il-minerali tal-gini. Alla volja jiena nappon sanzjoni l-dittortorjati militari nispera biss li wara periodu ta' tranzizjoni forsi ikunem tranzizjoni lej demokrazija. Grazzi. Merci, M. Matsakis. M. Odi, vous avez deux minutes en votre qualité de... Grazie, Sur Matsakis. Issa, Sur Odi, għandek zawċ minuti u koll. Eh, grazie, Sur Ċer, Sur Kommissarju, Senjuri. Il-President tal-Ginea miet meta kellu 74 sena jider illi kienu organizzat ħtif ta' poter. F'dak iż-żmien partikolari din, din dan huwa pajjiż fost eh, l-iktar korrotti fid-dinja fejn l-istat ta' dritt lanqas qatt ma eżista f'dak il-punt eh, il-ġeneral Conte miet huwa kien responsabbli għat-telf ta' indipendenza fl-1958 u għal daqstant huwa l-uffiċjal responsabbli u u ma milx bizzejet xogħol biex idaħħal l-istat ta' dritt u demokrazija fil-pajjiż u lanqas permetta li kunem l-elezzjonijiet ġol pajis, jekk kif eh, previst fil-Kostituzzjoni. Eh, issa dan sejjer jimbidel 50 sijat eh, il ċifa standing ovation minn min eluf ta' persuni mill-Genea u għawiet li jġilet kontra l-korruzzjoni u għawiet u koll elezzjonijiet huwa raġel serju bħala Prim Ministru huwa wera li ma kienx sodisfatt għaliex ma kienx hemm l-ebda tip ta' kundanna fil-Ginea għal dak li ġara ta' dawn il-kondizjoni rridu nikkundannaw il-kolb ta' stat Iva, naħseb rridu nikkundannaw bħala il-Partit Popolari Ewropew, aħna nikkundannaw għal kem eh, għaliex aħna maħniex inġenwi fejn għandu xaqsam kustjonijiet bħal daw. Aħna nafu li timu mhumiex dejjem sempliċi, għal sent aħna ser nivvutaw favur din ir-riżoluzzjoni. Grazzi Sur Mejer. Is-Sur Mejer għal żewġ minuti. Grazzi Sur President. Fil-15 ta' frar 2007 Aħna sottomattejna mozzjoni biex nitkellmu dwar id-datorjat tal-President tal eh, Lansana Conte. Huwa eh, tela fil-poter fl-1984 huwa kien interessat fil-boksajt u f'minerali oħra li kien hemm disponibbli fil-pajjiż. Ħafna partiti fl-oppożizzjoni ġew sforzati biex jitilqu mill-parlament. Jitilqu kol minn trade unions. Eh, u dawn saru fost eh, l-iktar forzi ta' oppożizzjoni fil-pajis. Riżultat ta' dan kollu. Konte ħatar tela fil-poter eh, fost battalji mdemmija ir-reġim tiegħu issa spiċċa. Issa il-ġunta eh, ħadu l-poter fidejhom. Din, din, dan huwa pass eh, favur id-demokrazija huwa ġust ta' ċittadini jew inkella se jwassal għal dittatorjat ġdid. Eh, persuna li għandha interess moħbi. Likowos, ikkundannat dan il-kolb ta' stat. Hija sejħet eh, biex dawk li jinsabu fil-poter jizguraw li kunem tranzizjoni. Eh, kienem u kol sejħi toħra minnaħa ta' eh, partijiet oħra internazjonali l-oppozizjoni tidel tiġi eskluża ġewwa l-Ginea, aħna nikkundannaw in-nuqqas ta' demokrazija fil-Ginea. U importanti li dawk li nsabu fil-poter bħalissa iżommu l-mandat tagħhom qasir kemm jista' jkun. Huwa importanti li jarġa' jkun hemm id-demokrazija fil-Ginea. Grazzi. Issa fissem il-PPEDE e, l-Onorevoli Kazmarek. Fortunatament iż-żminijiet fejn l-unika mod kif wieħed eh, jintroduċi gvern ġdid fl-Afrika kien permezz ta' kolb ta' stat dan huwa issa xi ħaġa tal-passat fil-Liberja naraw li kien hemm eh, bidliet politiċi ġodda mentri l-Ginea baqgħet tgħix fil-passat. Konte li sar il-kap ta' stat pala riżultat ta' kolb ta' stat kien it-tieni president tal-Ginea u dan huwa issa xi ħaġa li diġà rajnija. L-unika ħbar tajba hija li l-kolb ta' stat ġie kundannat mill-Istati mill-Unjoni tal-Afrika u mill-ECOWAS Irrid ikunu nirtu konferma tal-elezzjonijiet li dawn mbagħad jiġu konfermati mill-Organizzazzjoni Internazzjonali. Jekk dan il-President irid ikun verżjoni tal-Ginea ta' Obama, mela allura s-sitwazzjoni trid tinbidel, grazzi. Is-Sinjura Tommaseska għal minuta. Sinjuri, wara li miet il-President il president Fit-23 ta' Deċembru 2008 il-ġunta il militari eh, ħadet il-poter fideja sospendit il-Kostituzzjoni u xoljiet il-gvern. Huma ddikjaraw illi organizzaw elezzjonijiet presidenzjali sa l-2010, Diċembru tal-2010, ma dan kollu regolamenti preċedenti eh, jitkellmu dwar 60 ġurnata xinejdu dwar is-soċjetà u l-attitudni tagħha regoli l-ġodda. L-Unjoni Afrikana is-sospendit il-sħubija tagħha, is-sħubija tal-Ginea eh, f'din l-organizzazzjoni u tatom sitt xhur biex jarġgħu eh, jirrestawraw il-Kostituzzjoni. Jiena naħseb il-Parlament irid jappella għal elezzjoni demokratiċi presidenzjali biex isiru minnu fih jiena nispera nittama illi il-Kommissjoni il tappoġġa wkoll eh, il-popolazzjoni ċivili billi tibatilhom għajnuna umana u eh, tiftaħ ukoll dialogu. Grazzi dan wassalna issa għal proċedura ta' catch Għaw erba persuni li jixtiequ jitkellmu jiena suppost nippermetti li jitkellmu tnejn biss, però jekk titkellmu fil-qosor tistgħu titkellmu kollha. Il-President Conte kien raġel eh, b'saħħtu bil-poter. Il-Ginea qatt ma kellha demokrazija vera. Il-mew ta' Conte kienet opportunità l-Ginea biex eh, tinqaleb il-folja eh, għal daqstant tranzizzjoni għal demokrazija fil-pajis dana kollu din mal-demokrazija mal-maseħħieċ, l-Unjoni Ewropea ma tistax eh, tkompli toħodha b'mod serju lil Ginea il-gvernijiet tal-Afrika jidru li mhux qed jagħtu każ u għaliex allura għandna aħna ndirizzaw din il-kwistjoni. Għandna niftħu kapitlu dwar is-sanzjonijiet, il-ġeneral Kamara irid jifhem li l-Unjoni Ewropea tistenna ċertu tip ta' tmexxija biex tiftaħ kun tista' tiftaħ relazzjonijiet magħha. Grazzi. Grazzi, Sur Bokaski minuta. Il-mikrofonu kjoġbok. Sur President, Sur Kummissarju, dan u eżempju ieħor fejn aħna għandna kolb ta' stat militari. Il-fatt huwa il-ġunta militari dejjem taġixxi bl-istess mod. L-ewwel jarrestaw u mbagħad jisospendu l-Kostituzzjoni u mbagħad huma iħabru elezzjonijiet demokratiċi ġodda dawn eh, tħabbir f'dan iż-żmien Eh, jistaw jisiru realtà fi żmien sentej. L-uffiċjali l-ġodda jelħu jisibu postijiet ġodda fil-gvern u dan ifisser eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipi ta' demokrazija u anke ta' soppressjoni. U probabbli dan il xenarju sejjer isseħħu kol f'dan il-każ għalkemm aħna mill-koll nittamaw illi dan ikun eżempju ta' soluzzjoni aħjar jew ta' xenarju differenti jiena nemmen illi l-unika pressjoni li aħna nistaw namlu hija kieku aħna niddeċidu li naġixxu bl-istess mod bħal l-Unjoni tal-Afrika tal-Punent li ddeċidiet li tissospendi l-subija ta' dan il-pajjiż. Aħna nafu illi tħul per capita f'dan il-pajjiż hija jonqos. L-Unjoni Ewropea f'dan il-kontest trid tiddeċidi biex eh, taġixxi biqlubija eh, u b'saħħitha biex tiżgura li s-sitwazzjoni ta' tan-nies ta' dan il-pajjiż taġel lura normal u minna jgawdu il-ċittadini. Grazzi. Illum qegħdin niddiskutu kolb ta' stat ġewwa l-Ginea, pajjiż li skont Transparency International hija fost l-iktar korrotta fl-Afrika. Is-sitwazzjoni ekonomika fil-Ginea hija ħażina immens. In-nies m'għandhomx l-ikel bażiku, id-drittijiet tal-bniedem huma miksura. Min-naħa l-oħra, aħna konxi illi kolb ta' stat eh, u sar kważi tradizzjoni ġewwa l-Ginea l-elezzjonijiet ma seħewx sentejlu meta skada l-mandat. Dan, e, dan iwassal e, e, biex il-komunità internazzjonali għandha tkun allarmata għaliex dan jista' jwassal għal ġlied u għal tixrid ta' dem u għal nuqqas ta' stabilità daqstant jiena nappoġġa din ir-riżoluzzjoni jiena nsejjaħ il-Parlament nsejjaħ biex il-Parlament jappella għal elezzjonijiet ibbażati fuq standards internazzjonali blajnuna tal-ECOWAS u tal-Unjoni Afrikana irrit ikun hemm libertà tal-espressjoni u libertà ta' assembleja, grazzi. Sur Votovic għal minuta. Sur President Sinjuri, il-kolb ta' staġġa għal Ginea kellu senarju simili bħal dak ġewwa l-Afrika u f'kontinenti oħrajn. Wara l-mewt tal-President Conte, li un u stess Eh, uża l-violenza 24 sena qabel. Għanna bżon eh, kien hemm azzjoni militari teħid ta' Poter u hemm bżonn ta' sanzjonijiet u kien hemm skużawni sanzjonijiet kontra dawk eh, il-foqra. il foqra jina naqbel illi pressjoni esterna bħal din tista twassal għal xi tip ta' riżultati. Tista twassal biex dan il-pajis ikollu demokrazija. Madana kollu hemm bżonn ta' xenarju ieħor preżentat minn stati Afrikani oħra li jevita li jkun hemm każi bħal dawn ta' kolb ta' stat għal daqstant jiena nappoġġa il-mozzjoni il, il, il, il mozzjoni riżoluzzjoni. Issa sejri nisimgħu l-Kummissarju Sur Spidla. Sur President, membri onorevoli sinjuri, l-aħbar tal-mewt tal-President tal-Ginija Lansana Conte li, li seħħet fil-ħodu tal-23 ta' Deċembru 2008 kien ftit tassija kien segwit minn eh, kolb ta' stat mill-ħunta li waqqaf Kunsill Nazzjonali għall-iżvilupp waqqa fil-Kostituzzjoni u xogħol għall-istituzzjoni tal-Istat. Il-Kummissjoni tappoġġa id-dikjarazzjoni li saret mill-Presidenza tal-Unjoni Ewropea li tirrifjuta din il-kolb ta' Stat. U issejja tappella l-autoritajiet biex irreġġaw lura il-gvern il kostituzzjonali U dan għandu jisir speċjalment minnaħa tal-pubbliku politiku u trade unions. Dan juri l-kondizjoni tajxin tal-popolazzjoni tal-Ginea saret tant ħażina illi kolb ta' stat kważi kważi jider bħala bidla pozittiva. Xi ħaġa li forsi tista' twassal għal ġejjeni aħjar. Dan juri illi reġim preċedenti ġewwa dan il-pajjiż tilef il-fiduċja tal-popolazzjoni tant tilifa illi il-popolazzjoni eh, preferit illi l-armata eh, tieħu eh, il-poter fidew tirrappreżenta l-kostituenti. Din hija situazzjoni ta' konfużjoni u U dan rajn naraw fid dol tal-inizjattivi tal-ECOWAS kif ukoll l-impenn ta' u determinazzjoni tal-Unjoni tal-Afrika u tal-ECOWAS li sospendew is-ħubija tal-Ginea fl-organizzazzjonijiet tagħhom. U il-rifjutaw eh, il dan il-kolb ta' stat. Il-Kommissjoni eh, tifraħ għal dawn l-isforzi tal-ECOWAS u l-Unjoni tal-Afrika. tal ecowas u l unjoni tal afrika tal u l unjoni tal afrika u tħedġiġom biex huma waslu għal eh, elezzjonijiet trasparenti u liberi ġewwa l-Ginea. L-isfida tal-Kumitat Internazzjonali għaxu li ġejjin hija li jappoġġaw il-Ginea u tranzizzjoni għad-demokrazija kif ukoll l-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet liberi u demokratiċi biex ikun jista' jiġi elett President. Onorevoli, uh, Sinjuri, f'Marzu 2004 wara elezzjonijiet illi ma rrispettawx il-prinċipji ta' demokrazija u, kisru il-ftajim ta' kotonu aħna waqqafna nedejna l-ftajim kienem il-liberalizzazzjoni tal-mass media, tal-mezzi tax-xandir, U kien hemm ukoll titjib tal-qafas makroekonomiku. Aħna għadna nittamaw. Nemnu l-proċess ta' elezzjoni illi beda f'Ottubru tas sena oħra se jrid kompla. U għal daqstant, brabta ma' dan, l-erba kienem sejjer ikun hemm missjoni li sejra tmur fil-Ginea li fija tinvolvi din missjoni eh, membri tal-ECOWAS u l-Unjoni Afrikana. Sejrin nevalwaw il-situazzjoni fil-pajis u niproponu miżuri li jappoġġaw il-Ginea fi tranzizjoni għad demokrazija. Grazzi. Gra Grazzi, Sur Kommissarju, dan temmi id-dibattitu tagħna u l-votazzjoni sejra sef fl-aħħar tad-dibattitu. Issa sejrin naddu għal-mozzjoni ta' risoluzzjoni tal-libertà tal-istampa ġewwa għal kenja Sur Mazaki sal żewġ minuti. President, Kommissarju, eh, libertà tal-istampa tifsir ukoll il-libertà tad-demokrazija. Dawn l-affarijiet ma japplikawx mod ideali fis-soċjetà tagħna fejn il-barenz tal-medja kif ukoll partijiet